li huwa mistoqsija bil-fom dwar l-rappresentantori fuq l-implementazzjoni tal-linji gwida l-BGBTI tal-Kunsill, partikolarment brafta mal-persekuzzjoni dwar eh, il-persekuzzjoni tal-reġim meqjusa bħalhom sessuali fit ċeċnija tal-Russja. L-ewwel nagħti l-kelma lil ħames awturi tal-mistoqsija bil-fomm. Fanibda ma' sinjura Soraja Posta żewġ minuti. Grazzi, President. Minn frar aħna konna din nirċievu rapporti inkredibli u terribli miċ ċeċnija rapporti tal-atti orribli lejn, lejn irġiel omosessuali huma devastanti. Uffiċjali tal-gvern qegħdin jgħidu li m'hemmx omosessuali fil-ġeċnja, imma fl-istess ħin imma jiġbru irġiel illi jaħsbu li huma eh, omosessuali torturawhom u eh, jisfurzawhom biex jikxfu l sħabhom u l-partners tagħhom u l-familji tagħhom sfurzati jħallsu ir-ran tagħhom dan dawn huma problemi qed ikissru anka fil-familji, familji anka din joqtlu l-tfal tagħhom minħabba l-misħija tagħhom li jasbu li huma omosessuali. Dak hu meta il-politika taġixxi illi id-dritt tal-bniedem qegħdin għal ftit palissa eżat l-Unjoni Ewropea hija stronghold qawwi għall-protezzjoni tal-igwaljanza ta' diritti tal-bniedem ma' kulħadd. Dat tal-biet l-ewwel huma id-dofer speċjali nipproteġu e, e, persuna LGBTIQ e, għal bżonn ta' protezzjoni u l bażi tal-mistoqsija dwar dan hija dwar kif jassiguraw l-implementazzjoni tal-linji gwida l-GBTIQ il-ħamis li għadda, ħames attivisti gej eh, ġew detenuti ġew f'Moska meta eh, eh, iddimostraw favur din il-kwistjoni. Iktar minn miljoni ta' nies iffirmaw din it-talba ta' petizzjoni li huma kien kienu għaddin jippruvaw jippreżentaw. Aħna rridu nappoġġjaw il-komunitajiet LGBTIQ fid-dinja kollha u speċjalment bħalissa il-dawk fi ċeċnja tar Russja. Grazzi. Grazzi lilek, il kallima li jmiss, il-rapporta li jmiss hija is-sinjura Luna Ċek, għal żewġ minuti kjoġbok, sinjura. Grazzi ċe. Għada hija l-jum internazzjonali kontra l-omofobja. Għalhekk jiena qiegħda eh, għandi eh, eh, dan il- il-xeqel iċċof bil-koluri kollha tal-awsalla għax nemmen li kulħadd hawnhekk fil-Parlament għandu un bil-wifqa kontra kull tip ta' fobja kull fejsi fl-Ewropa u kontinenti oħra. U kif diġa ġi spiegat din huwa dibattitu apposta speċifiku fuq dak li qed jiġi rapportat fiċ-Ċeċnja f'dawn l-aħħar ġimgħat tortura ta' mijiet ta' rġiel li huma verament omosessuali jew jaħsbu li huma omosessuali. E, almenu tlieta minnhom ġew maqtula e, qed jiġu mġela u torturati biex jikxfu ismijiet ta' sħabhom u ħbib tagħhom u l-maħbubin tagħhom. Ħadd m'għandu jkun f'pożizzjoni li jgħix f'din is-sitwazzjoni. U ċar li aħna tlabna l din ir-riżoluzzjoni jkolli ngħid riżoluzzjoni ġiet ippreparati waħda minn il gruppi tal-Parlament. Napprezza verament li hemm għad kunsens ħieħu u wiesa. Aħna jtollu Federazzjoni Russa u reġim ta' ċeċna biex jipproteġġi l-nis LGBTIQ u biex jgħidu li ma tmurx kontra l-ebda ir-reliġjon Din hija xi ħaġa li eżistiet mal-pjaneta koll, mal-pjaneta kollha, f'kull reliġjon, f'kull żmien, kull f'kull reliġjon, kull imkien. U din m'għandix m'għandix naħdmu kontra tagħha. U nitolbu li servizz estern biex jaraw li linji gwida li aħna għandna tal-LGBTIQ jiġu implementati mal-pjaneta kollha biex nassiguraw li dawk li defendu drittijiet tal-LGBTIQ jikunu mejjuna mid diplomatiċi Ewropej. Aħna diġa għanna rapporti tajbin permezz ta' dan napprezza wkoll illi IAS e għandu il-bini qed ħajiddawwal e, b'mod speċjali għada fil-ġurnata kontra l-omofobija. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, Sinjura. U l-kellim li jmiss hija is-sinja Malin Bjork. Zik minuti biss. Grazzi ħafna. ħafna minna sabu diffiċli naqraw dar rapport dwar qtil, teddid, violenza kontra omosessuali, dinja persekuzzjoni estrema li diffiċli biex inti tifimma daw kollha minna li huma familjari minn dal-kwistjonijiet li esperjenzaw omofobija e, jaraw estrema fir-rapport din hija xi ħaġa fortunatament e, tiġri rarament imma d dina da toqtol in-nies anka fil-Ewropa, anka f'Orlando l-Amerika u transfobja hija wkoll xi ħaġa li oppressiva kemm zaza kif kol adulti fis-soċjetajiet tagħna. U dak li qed jiġri fiċ-Ċeċnja il-persekuzzjoni ta' omosessualija konsegwenza estrema eh, tal-omofobija hija violenza, violenza li toqtol fatali. Aħna l-koll rridu eh, naġixxu kontra taħħa, rridu l-Unjoni Ewropea taġixxi, rridu l-Konsil tal-Ewropa jaġixxi, eh, aħna rridu l-Istati membri biex jaġixxu esperti indipendenti rridu jiddaħlu f'din il-kwistjoni u minu responsabbli irrid eh, patti għalija din, irrid jirrispondi. Oħra, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq familji li suppost inti tħossok sigur fil-familji, ma dawn huma verament l-entitajiet li jenu fil persekuzzjonijiet u anka li imwit tagħhom. Omofobija hija tant kera li ma nistax insib kliem għalija tmur kontra n-nies, tmur kontra l-ġeneru, tmur kontra n-nisa, irġiel, l-imħabba, din il-kwistjoni kollha hija tidħol u kollha rridu naġixxu l-kol, di ta' mhux mux iċ-ċeċna din, għal ta' taffettwa l-pajjiżi kollha tagħna. Soċjetajiet iridu jkunu iżjed ta' dinjità ma nistenna xejn inqas. Grazzi. Prosit. Tak, thank you. Uh, next author. Grazzi. L-awtu Petras Ostrovikius. Zeċunuti pjoġbok jogħġbok l-awtur, kollegi, grazzi tal-kelma sul-komissarju prezenti il kampanja brutali kontra l-omosessuali mill-ċeċnja autoritarja hi eżempju ieħor dwar kemm ftit jekk hemm id-dirdit tal-bniedem ifissru f'dal-partijiet tar-Russja llum. Terru li għadej bħalissa kontra u kontra l-oppozizjoni, persekuzzjoni tal-oppozizjoni, attivisti, ġurnalisti, issa ġi estis twessa għal minoranza tal-LGBTIQ. Sfortunatament, ir-reati kolla fiċ-ċeċnja mhumiex kampanja maqtuwa. Hija biż denominatur komuni li jirrappreżenta l-istat ta' drittijiet tal-bniedem fir-Russja immod ġenerali. Ejjew niftakru naqra li f'Marzu ta' dis-sena ir-Russja adottat leġislazzjoni toħodhom lura li tiddikriminalizza violenza domestika. U issa għanna u dimna dan. Aħna, l-Unjoni Ewropea, irridu nassiguraw il-polizzi lejn ir-Russja tirrifletti b'mod serju ir-reati kontra minoranza LGBTIQ fi ċeċnja. Għandu jkun ċar sam il-bidonet li mhux aċċettabbli l-omofobija posta fil-passat li kien ta' misħija. Grazzi. Grazzi lilek. U awtur ieħor, l-aħħar awtur, Mark Demetmaker għal żewġ minuti. Grazzi ħafna kollegi. President, għada 17 ta' Mejju se jkun hemm bnadar jittajru f'pajjiżi u fil-Fjandri ħajkun hemm il-bandiera bil-qawsalla. Kif ħajkun hemm Eh, barra minn bid-dar tiegħi wkoll għax aħna il-parti tagħna tad-dinja eh, għandna n-nies LGBTIQ li huma ħielsa. Ma d-dinja kollha minn tolleranza imma u kull ma jmur qiegħda tikber persekuzzjoni anka bil-pena tal-mewt għal dawk li jużaw ikunu differenti. Dak li qed jiġri u li ġara fiċ-ċeċnja kien xokkanti u hu xokkanti. Anka fil-Kawkasus literalment u b'mod figurattiv ħafna ċeċen, ċeċeni li jett jitpoġġew ġo kampijiet għax huma gej, għax huma omosessuali. Direzzjon, direzzjon, e, e, kien il-president ta' ċeċen li għalli memx e, omosessuali fil-pajizu da juri jekk hemm bżonn ir-rida ħażina li għandhom ir-reġimi li huma kapaċi jaħdmu dan il-mod. Nies fil-Kremlin jappoġġjaw il-reġim tal-ċeċnja u jattakkaw minoranzi u dawk li simpatizzaw mal-LGBTIQ f'Moska. Il-Kunsil tal-Ewropa rrapporta riċentement li Russja ma kienx kapaċi tagħmel xejn biex ittejjeb l-affarijiet fiċ-ċeċna f'dak li għandux sa' drittijiet tal-bniedem u azzjoniet li e, saru li qed isiru irdu jkunu suġġetti għal inkjesta. Imma di ħatmu qed jemmen li tista' tiġi organizzata. X'se nagħmlu allura din mistoqsija tiegħi biex aħna id dretturi tagħna stessa LGBTIQ mhux jesprimu biss id-disappunt u d-diskuss tagħhom imma li jaġixxu u l-awtoritajiet li jridu jwettqu ħidma biex iwettqu fuq dak li wedu. Għanna bżon lingwaċ qawwi ħafna u nisper il-kummissarju jaġixxi. Grazzi fisem il-rappresentantu għadi tal-Kommissjoni, il-Kommissjoni il Stiliandis, tħud kelma kjoġbok, għaziz President, għaziz kollegi. ħadd mandu jiġi diskriminati jew attakkat għal min iħobb jew għal min tħobb. Dan huwa prinċipju li sar parti intensa u integrali tal-kunċett tagħna ta' igwaljanza drittijiet tal-bniedem libertajiet fundamentali. Dan huwa valur Ewropew. Aħna nemnu għandu jkun valur universali. Nixtieq infakkarkom li fl-2013 l-Unjoni Ewropea adottat linji gwida biex u topproteġi id-drittijiet tal-bniedem minn lesbjani, omosessuali, bisessuali, transġeneru u, u, u l-oħrajn LGBTIQ. L-użu ta' sforzi diplomatiċi f'dan il-kamp iduru ma' erba prioritajiet l-ewwel ħaġa politiki biex nassiguraw id-dekriminalizzazzjoni inklużi il-pjena tal-mewt, it-tieni non-diskriminazzjoni fuq il posta tax-xogħol u fil-kura tas-saħħa fl-edukazzjoni tielet. Violenza minnaħat tal-istati jew minnaħat tal-individwi kontra eh, membri tal-GPDIQ eh, u għandu huma eh, kondannabli u fuq din id-deċiżjoni l-Unjoni Ewropea taġixxi fuq din kwistjoni b'diplomazija kwieta dikjarazzjoniet pubbliċi u permezz li toħroq titkellem fuq id-drittijiet tal-GPTIQ fid-dialogi politiċi ma' pajjiżi terzi. L-Unjoni Ewropea wkoll koltati appoġġ li soċjetà ċivili permess tal-istrument Ewropew ta' drittijiet tal-bniedem illum kif intom diġa għettu l-awturi edinaw biex niddiskutu xi ċerti allegazzjonijiet serji ħafna ta' reati kontra nies omosessuali jew jgħidu li huma omosessuali fiċ-Ċeċnja. Tortura u qtil hija l-aħħar fost l-iktar żviluppi li nkwetawna fiċ-Ċeċnja. Aħna rajna il-bidla, aħna aħna rajna l-awtoritajiet ċeċni li ġustifikaw il-violenzi u l-autoritet federali russi jikkalmaw u, u ma tantx jitfaw informazzjoni u jsejħu pal esagerazzjoni u fake news. Sfortunatament, sissa l-autoritet russi maħadu l-ebda azzjoni effettiva biex iwaqfu l-violenza u biex jiproteġu l-vitmi. L-ebda azzjoni. L-Unjoni Ewropea, finke ma l-Istati Membri tagħha, u pajjiżi oħra li jasbu għal-istess u ħafna organizzazzjonijiet internazzjoni ta' drittijiet ta' bniedem ħadmu favur il-kampanja għal protezzjoni ta' LGBTIQs u biex ikun hemm inkjesta għall-avvenimenti. Il-biraħ biss l-Unjoni Ewropea, il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea jiddiskutew fil-Kunsil tal-Affarijiet Barranin biex jaraw x'inhu l-aħjar mod biex biex jgħinu l-vittmi tal-allegati abbużi. Ovvjament, il reprezentant Olja eh, Federica Morgherini esprimiet b'mod dirett mal-Ministru Lavrov meta l-taqat miegħu fl-24 ta' April f'Mosca u esprimiet il-ħtieġa illi jkun hemm waqfin immedjatam il, dan il-crackdown li qed isir li dawn il-daw il-persuni fiċ-ċeċna u biex daw ir-rapporti jiġu investigati. Sfortunatament il-Ministru eh, Lafrov wara wieġeb u irrepeta fil-konferenza stampa illi l-autoriti russisi s ma kellhom l-ebda provi illi l-allegati persekuzzjoni fil fatseħu seħħu. waqt li f'Mosca aħna kellna il-rappreżentant għolja kell opportunità li tiddiskuti wkoll mal-ġurnalisti u rappreżentanti u għad verament allarmanti li ġurnalisti li, li skoprew il-kampanja ta' violenza saru huma stess mbagħad mira ta' teddit dirett ta' tmexxija fiċ-Ċeċnja u kienu sfurzati jaħarbu miċ-Ċeċnja. Din hija s-sitwazzjoni sfortunatament fuq il-post Aħna tlabna l-ambasċaturi f'Mosca biex jagħmlu l-almu tagħhom biex jgħinu dawn ir-riġiel li ġew kienu l-mira ta' abbuż speċjalment dawk li bħalissa għadhom qegħdin jibżaw għas-sigurtà tagħhom u għal ħajjithom xi stati membri għandhom ir-rieda li jgħinu. Huma jagħmlu li jagħmlu se jsir b'mod kwiet mingħajr fanfarra biex jiġu protetti l-vitmi. U xinu l-kas, għana nissuktaw li nitolbu l-autorit russi biex ikun hemm investigazzjoni effettiva fir-rapporti li qed isiru ta' attakki u til ta' nies omosessuali fiċ ċeċnja Din hija indispensabbli biex kull minu jiġi misjub ħati ta' kompliċità f'dawn ir-reati jiġi jersaq lej il-ġustizzja. Din il-konvinzjoni b'saħħitha tagħna. Grazzi ħafna President, grazzi tal-attenzjoni ta' komizis membri. Grazzi lilek, Kummissarju. U issa wasal iż-ħin għal gruppi politiċi. Ħanibdew fis semmi l-PPE, eh? Is-Sinjura Korazza Bilt għal minuta u nofs fisem il-PPEK joġbok. Sur President, verament nishtini naqt mal-kollegi biex nuri il-disapprovazzjoni assoluta tiegħi għal dak li qed jiġri għal mijiet ta' arrestati u detenuti fiċ-Ċeċnja, sempliċiment għax in-nies jasbu li huma omosessuali u jkunu torturati biex jikxfu il-ħbieb tagħhom di għannu attak kontra l-bnedmin minħabba l-orientazzjoni sessuali tagħhom li jitmur li l-in diskriminazzjoni hija persekuzzjoni hija terrifikanti u inaċċettabbli. Ma nistawx noqogħdu sikta u nħarsuna oħra. Fl-Unjoni Ewropea għandna naġixxu fl-imkien u kuntenta li l-President tagħna immediatament ħal pożizzjoni tiegħu u nappoġġja iktar azzjoni mill-Kummissjoni Ewropea l-istati membri kollha għandhom jitolbu għal rilax immedjatament għal dawk li għadhom detenuti, arrestati b'mod illegali u biex jgħinu lill vittmi il-Federazzjoni Russa għanda tikkundanna b'mod miftuħ dawn ir-rejati u t-investigom bil-rispett tal-liġi internazzjonali għandu jkun hemm tolleranza zero hawnhekk u kull minnu involut għandu jidher dim il-ġustizzja. Intimidazzjoni lej id-difensur ta' dritt tal-bniedem li kixef ta' kollu fir-Russja Pala membru tal-Nazzjonijiet Uniti u l-Kunsil tal-Europa, ir-Russja għandha tirrispetta li bnedmin kollha huma indaqs u ħadd m'għandu dritt illi jippersegwita individwi għax huma differenti jew jidru li huma differenti. Fi żmien omofobja mibeda qatt ma jistgħu jiġu ġustifikati fisem ta' valuri reliġjużi. Idu nissektu qed sur President. Irridu ninaqdu biex nibnu kultura ta' ta' u ta' tolleranza u jina firmajtu kol di rizoluzzjoni. Grazzi lilek. Fisam l-essendi l-Onorevoli Valencia nal ta' no. Kerijas kedarti inkonstiente para. Grazzi, ħafna, President. Uh, jina naf illi meta nitkemmu hekk Mhux biset li konna daqshekk ħin, għandna bżonn ta' iktar ħin għax dan e, huwa e, żagħżugħ ta' ċeċna illi tkellem meta ħareġ minn dawn il-kampijiet ta' konċentrament fil-ċeċnija u aħna nafu illi dan ifisser mod jew wieħed għandu bżonn jgħix mod klandestin, jiġi persegutat U għalek, għaliex il-gvern jgħid taċċeċna ġifiri mandux problema bil-omosessuali għax max memx omosessuali, nis omosessuali dan il-pajis. U għalek, formalment, il-Russja tamel parti mill-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u ċeċna tamel parti mill-Russja. Ġifiri, e mod formali imma moralment l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tkun attiva biex tiddefendi id-drittijiet eh, tal-komunità tal-LGBTIQ u għalhekk hemm bżonn tiddefendi dawn il-persuni għax aħna għandna bżonn dejjem niddiskutu eh, dan il-punt fi negozjati tagħna mar Russja ma nistgħux nagħmlu ħlifek għax dawn il-persuni, dawn il-persuni li qed jibgħatu mill-persekuzzjoni m'għandhomx leħen biex jiddefendi ruhom. Grazzi, President. Grazzjas, thank you. Grazzi fissem il-grupp tal-Alde l-Onorevoli Federli. Newton Ops. Grazzi, Sur President. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kummissjoni għal starija ċara. Naħseb li huwa importanti li inti sħat fuq il-valuri Ewropej tagħna. Grazzi lill kollegi f'dil Kamra ta' li intom ċari, tibatu messaġġ ċar. Grazzi għal riżoluzzjoni li se tkun appoġġjata bisħieħ minn din il-Kamra meta niġu għal vot sabiex nuru lir-Russja li ċeċenja li dan mhux aċċettabbli min-naħa tagħna. Is-Sinjura Korazza Bilta ta' kif tkellmet dwar dawk in-nies li huma miżmuma dawn iridu jiġu ħilsa, irridu jmorru lura fil-familji tagħhom dak li qed jiġri fiċ-Ċeċenja it-tindif qabel il-bitu tar-Ramadan irridu inwaqfuh. Għalonna dwar familji illi ġew imħaġġesa biex jaqtlu il-tfal tagħhom minħabba dan dan għandu x'jaqsam mal-politika ta' Putin tal- l-LGBTQI. Iċ-ċeċenja hija laboratorju aħna rridu nif u kontra dan kollu niproteġu drittijiet umani. Grazzi. Il-kellim li jmiss fissem il gwe l-onorevoli Ernst Minuta. Sur President, Katirov jgħid illi m'hemmx omosessuali ġewwa ċeċenja naħseb huwa ħareġ mill-kustilja ta' Adam. Però hemm ħafna itri fil-GBTQI u din dan huwa rigal tan natura umana lilna irridu nwaqfu din il-persekuzzjoni meta in-nies jiġu um, miżmuma torturati hemm rejati li qed isiru. Aħna nitolbu li daw kollha li huma miżmuma jinħelsu dawn qed jitpoġġew fil-ħabs minħabba l-orjentazzjoni sesswali tagħhom minħabba il-gender reassignment din hija xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw ovvjament. Irridu nifmu illi din hija parti mill-valuri umana fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa f'sem il-ħodor l-onerva li ħarms għal minuta. l-ewwel smajt dwar l-ewwel dwar il-persekuzzjoni fid-dipet smajt illi xi ħaġa imbuttat kontra bib u qalulu li ser jinqatel. Din kienet l-ewwel sentenza li ħafna minna qraw fuq l-internet. Din hija l-ewwel darba li smajna fuq dan il-livell ta' persekuzzjoni, l-ewwel indikazzjoni li kellna illi kien hemm xi ħaġa ħażina li qed isir ġewwa ċeċenja. Jiena naħseb li huwa tajjeb li Federica Mogherini u Angela Merkel b'mod pubbliku ikkritikaw dan il-programm. Il-President Putin tpoġġa taħt pressjoni u qal li se jkun hemm investigazzjoni probabbilment nistgħu inwaqfu aktar persekuzzjoni bħalissa, però mhux se nwaqfu l persekuzzjoni sistematika u vjolenza kontra l-omosessuali u minoritajiet sesswali oħra f'dawn il-pajjiżi. Għal din ir-raġuni jiena nixtieq illi nagħmel sejħa ċara sabiex natu attenzjoni għal dak li qed jiġri nixtieq ngħid ukoll illi dawk illi il-pajjiżi skandinavi jagħmlu huwa importanti qed jiffaċilitaw proċeduri ta' ażil u vjaġġar għal omosessual ġewwa r-Russja. Din hija xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea trid tippromovi ta' malaj. Grazzi ħafna issa fider li fisem li FDD l-Onorevoli Parker. Sur Kummissarju President, rapporti li joħorġu miċ u ma ta' tħassib kbir ma nistgħux nifmu illi fi stat modern ċivilizzat il-ħelsien, il-ħajja tiġi imminata minħabba s-sessuali taħom. Jider il-gvern ta' ċeċenja marlura lejn il-barbarizmu u jiena nasib fil-familji ta' dawk li tilfu l-nwaħbu bejn tagħhom din il-persekuzzjoni. Ir-Russija fl-aħħar snin kienet taħt kritika u skrutinju meħħabba l-attitudni tagħha lejn l-omosessuali, però r-Repubblika taċ ċeċenja marret lejn estremi estremita ġdida. Aħna mhux ser nettoleraw dan kollu. Irridu ninvestigaw u nwaqfu dawn il-persekuzzjonijiet ġewwa ċeċenja. Grazzi. Grazzi. Issa l-onorevoli Tartina għal minuta. Grazzi. Grazzi ħafna. Għanna bżon nsibu risoluzzjoni komuni minħabba dan il-ksuda li titumani eh, tal-president, tal-gvern, ta' ċeċnija kontra l-omosessuali u għalek għanna bżon li kondannaw il-metodi ta' Stalin tal-gvern attwali inklusi dawn il-kampijiet għal minoranzi li huma skomdi għal reġim ma nsaqsi għaliex ma nededekawx l-attenzjoni tagħna għas sitwazzjoni li hemm fiċ-Ċeċnja wara r-repressjoni mill-armata Russa b'mod tant brutali meta ridet l-indipendenza eh, ċeċenja. Imma l gvern fl-azil ta' dan il-pajis ukoll organizza ehm, dimostrazzjoni l-20 anniversarju tal-ftehim fil-Kremlin mill-President Jeltsin u l-President Maskarov imma il russja eh, tata eh, daqqa ta' siq u qatt ma implementat dan il-ftehim u s-Sinjura Sajeva eh, definiet din il-gwerra kontra iċeċna bħala gwerra tas sew tas smerija u din il-gwerra li ġa qatlet iktar mit-telf persuna u r-Russja erdet l-infrastruttura ta' ċeċna u l-armata russa permezz tal-bombardamenti ġabet il-erda sħiħa ta' l-ħula u bliet ta' dan il-pajis. Ir-Russja kisret kull tip ta' dritt tal-liġi internazzjonali anki uh, eh, bluzu ta' l-armamenti kimiċi għal daqstant insaqsi sinjura ma' nikkonsidrawx dawn il-fatti kollha. Grazzi l attenzjoni tagħkom. Dekwi, onorevole Pier Antonio Panzeri. Grazie l-onorevoli Panzeri għal minuta u nofs. Il-nar il-ħamis Juri Guljana ġie rilaxxat difensur ta' drittijiet tal-bniedem Taljan ġarra stat lejliet mill-awtoritajiet Russi wara illi ta' eh, petizzjoni favur il-komunità LGBTIQ u għalhekk dak li tfiġri it-tortura, repressjoni, in-nies li tfaw il-ħabs huwa eh, ksur ta' ditti tabir ma nistgħux naċċettaw mhux biss in-nies involuti m'għandhomx l-istess drittijiet bħal kull ċittadin ieħor, imma qegħdin naraw emerġenza li tikser il-libertà ta' dawn il-persuni illi qed eh, minħabba l-relazzjoni sesswali tagħhom tant tibatu mir-repressjoni tortura u għalek aħna mħasbin ħafna minħabba illi din is-sistema governattiva hija organizzata għal dik li għat tortura u repressjoni ta' persuni li huma meqjusa li huma omosessuali u għalhekk l-għana ħari huwa il konverżjoni ta' dawn il-ħabsin. Ma nafx jekk qed nirrealizzaw jew le imma il-komunità internazzjonali fir-reazzjoni tagħha ma kinitx b'saħħitha biżejjed u ċiċna mhuwiex interlokutur faċli veru, imma aħna bil-fors għandna bżonn nitkellmu biex il-situazzjoni ma tmurx għall-ar u nixtieq nagħti l-attenzjoni tagħkom ukoll fuq il-linji gwida proposti mill-Kunsill. Naħseb illi dokument illi jitlob minn għandna eżami ta' kuxenza tagħna, speċjalment fl-Unjoni Ewropea din nitkellmu u fuq eh, każ bħal tal-ċenna li bil-fors għandna bżonn nitkellmu fuq imma anki hawnhekk in-nies tal-komunità LGBTIQ ma' suġġett ta' diskriminazzjoni għax maj, forsi ma jisibux rabtiet ma' religjoni u ma kultura u għanna bżon insibu soluzzjoni anke għal-jom. Grazzi. Eh, Grazzi, onorevole Panzeri. Grazzi, onorevole Panzeri. Issa Cecilia Wikstrom. Mikrofon u għal kellima. xarejn ilu għana rajna rejati terribli kontra irġiel omosessuali fiċ-ċeċnija li qed isir dejjem iktar izlamika il-ġimgħa l-oħra tifel ta' 17-il sena intefad barra mill-gallerija wara li l-familja tiegħu skopriet li kien omosessuali. Dawn huma til fuq l-unur u jiddispjaċini ngħid li jiġru ta' spiss dawn huma nkoraġuti mill-awtoritajiet b'mod dirett dak li qed naraw ġewwa iċ-ċeċenja hija tintif sistematiku tan nies għabbażi tal-orjentazzjoni sesswali tagħhom u dan imur kontra il-valuri umanisti fundamentali li aħna għana fl-Unjoni Ewropea irridu inkunu ta' rifugju għal dawn in-nies vulnerabri, rridu nitfew pressjoni fuq is-Sur Putin flimkien sabiex niġġieldu kontra dawn il-inkoraġġamenti terribli li qed jingħataw mill-awtoritajiet ġewwa Ċeċenja għal-qtil ta' unur, ma nistewx nibqgħu nagħlqu għalnejna għal dawn ir-rejati korroħ li qed isiru fir-rib tagħna. Din hija kwistjoni li għandna dmir illi nindirizzaw. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Forenza għal minuta. Credo che uno de... Nemmen illi waħda mill-iktar affarijiet li qed jiġru f'dan il-problema huwa id-deċiżjoni tal-Venċen eh, tal-arrest ta' dal-persuni gej eh, u li jaħfinhom fit-territorju tiegħu immorru li l-in mill-ħtieġa illi wieħed jindaga x'inhi eżatt ir-raġuni ta' din id-diskriminazzjoni meta t torturi qegħdin jiġu rapportati hija kultura bbażata fuq il-negazzjoni ta' rikonoxximent ta', ta persuni LGBTIQ. U jien naħseb huwa assolutament responsabilità tagħna mhux biss nitkellmu kif ħanamlu għada permezz tal-approvazzjoni tar riżoluzzjoni imma koll li naħdmu il-ġewwa mill-Unjoni Ewropea biex ma jibqax iktar possibbli li jkun hemm iktar negazzjoni politika, kulturali, materjali u simbolika ta' drittijiet tal-bnet tal-persuni LGBTIQ. Grazie, signora deputata Forenza. Grazie, onorevoli Forenza. Issa, kellim li mis l-onorevoli Hautala al minuta Sur President, jiena nixtieq ninaqat ma dawk li ringrazzjaw lill kummissjoni għall-intervent b'saħħtu dwar kif l-Unjoni Ewropea qed tuża l-possibilitajiet kollha tagħha sabiex tikkundanna dawn l-atroċitajiet illi qed nisemgħu dwarhom u ilna nisemgħu dwarhom mal dawn l-aħħar xahrejn. Din il-persekuzzjoni orribli min-naħa hija marbuta mal-enfasi għal fuq dawk li huma jisemmu jisejħu valuri tradizzjonali u skont il-valuri tradizzjonali l-omosessualità mandiċ teżisti din hija wkoll marbuta b'mod indirett ma' dekriminalizzazzjoni tal-vjolenza domestika fir-Russja ftit ta' ilu għaliex il-familja hija waħda tradizzjonali u dak li jiġri ġewwa l-familja m'għandux jidmes, però rajna dan il-mod estrem fejn hemm til ta' unur li huwa tollerat mill-istat u anki imħedġeċ mill-istat, aħna rridu nkunu b'saħħitna fi ċeċenja situazzjoni ġenerali hija ħażina ħafna. Dawk li jiddefendu dritt umani huma perseguitati wkoll. L-uffiċċji tagħhom dawk li jiġġieldu kontra tortura l-uffiċċji tagħhom ġew maħruqa mill-uffiċjal tas sigurtà ftit ftitilu. Grazzi ħafna il-kelliema li mis Tanja Fajon għal minuta u nos, naddilat il-kelma. Ramadan. Grazie ħafna. Għal biċċa kbira tal muslimani fid-dinja ir-Ramadan huwa eh, żmien ta' riflessjoni fuq il-ħajja imma l-omosessuali fi ċeċna huwa xar markat mit-terrur mill-bisa tal-mod għax il-President għandu l-intenzjoni li nadda fil-pajjiż mill-omosessuali fil-bidu tar-Ramadan u eh, l-nis omosessuali illi ma Eh, ma jinqatlux mill-gvern, qatlu mill-familji tagħhom dan huwa l-messaġġ semi uffiċjali illi jiġi minn dan ir-reġun u x-xhieda ta' dawn in-nies omosessuali jitkellmu fuq il-kondizzjonijiet ta' sow tasnerija f'dawn il-kampijiet ma nistawx nimmaġinawx nidjexu dawn l-ġil, ma nistgħux nimmaġinaw se jiġri jekk l-awtoritajiet ta' ċeċna jiddeċidu illi daħlu ukoll dawn il kondizjoni dawn il-kampijiet għal minoranzi oħra għal lesbjani, għal nies b'disabilità u r-Russa mamlet ċejn għalla volja wedet li tagħmel xi ħaġa u l-Unjoni Ewropea bżonn eh, tifhem lil kaderef illi l gejz dejjem stow fiċ-ċenja u se jibqgħu jgħixu hemmhekk u d-dikjerazzjoni tal-President li jgħid li m'hemmx nies omosessuali fil-pajjiż hija ħaġa ta' sowta ta' kaza u hemm bżonn illi ma nħallux li dan il-pajis imur lura fil-Medjoevu. Għanna bżonn niġġieldu kontra di tip ta' azzjoni. Uh, next. Il-kellim li miss l onorevli Votman san minuta Grazzi, ħafna sur President, sur Komissarju, kollegi. Jiena kont xokjata bħal kulħadd li meta rajt l-istampi mit ċeċenja meta rajna dan u meta smajna il rapport sibt li rġajna lura għat-tieni gwerra dinjija fejn l-omosessuali l-irġieli kienu meqjuża bħala omosessuali kellhom jgħaddu minn trattamenti ġew kienu jiġu medda anke wkoll minn membri tal-familja tagħhom. Dan kien illi kien jiġri fit-tieni gwerra dinija u dan qed jiġri mill-ġdid fil-qrib tagħna wara fuq l-adba tagħna. M'għandniex għax ix niċċelebraw, irridu nibnu pressjoni, irridu naġixxu u rridu niżguraw illi l-omosessuali jinnattaw il-protezzjoni xirqilhom. Irridu nasbu dwar il-vizas, dwar protezzjoni pratika, dwar garanziji nistgħu nofrulhom. B'dawn irridu nkunu eh, gburija fil-programmi tani tagħna il-kellim li jmiss l-Onorevoli Smith għal-minuta. Sur President, grazzi il-ħakna għaqda fost il-partiti fuq di kwistjoni kruċjali, però irridu naġixxu flimkien mal-soċjetà l-NGOs li ġibtu attenzjoni tagħna in-nies fil-ħajja ta' kuljum qed jiġildu kontra prosekuzzjoni xokkanti. Hemm NGOs li jagħmlu xogħol importanti ħafna u għal ċittadini u koll illi jġirdu ta' kol-jum il-situazzjoni ġewa ċeċenja hija suġġetta ta' din il-mozzjoni, però hija xejra li għaddejjem tikber. Anki fid-dawl tal-vot ta' Brexit fir-Renju Unit hemm tendenza fil-politika illi eh, iwaħlu fattiħor. Il-progress jista' jerġa' jitraġġa lura. Hemm forzi illi b'suċċess xi każijiet qed jimminaw id-drittijiet umani fi żmien meta l-Unjoni Ewropea trid tkun l-antidotu u trid tippromuovi l valuri fid-dinja globali. Għandna xogħol x'namlu u ħafna nies joqogħdu fuqna jiena inaqgħod ma' dil-mozzjoni u grazzi ħafna ta' dan rapport. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Weidenholzer. Grazzi, is-sitwazzjoni ġewwa ċeċenja ilha ta' tħassib għal ħafna snin fil-fatt f'termini ta' reġjuni tar Russja, e, da' reġjun huwa uniku f'termini ta' dak li qed jiġri fl-applikazzjoni tal-azil u kumplament dan ifisser illi e, drittijiet tan-nies qed jiġu miksura b'mod sistematiku hawnhekk qed nitkellmu dwar azzjonijiet kriminali kontra omosessuali ġewwa ċeċenja u is-sitwazzjoni ġewwa ċeċenja skont osservaturi hija xokkanti, importanti għall Parlament Ewropew illi jindirizza dil kwistjoni b'mod immedjat toħroġ pożizzjoni ċara mill-Kummissjoni u dan irridu nfaħruha dan huwa messaġġ ċar illi aħna maħniex lesti naċċettaw dawn l-avvenimenti aħna mħasba dwar id-diskriminazzjoni kontra nies LGBTIQ omofobija kbira dak li qed jiġi ġewwa ċeċenja mhuwiex aċċettabbli huwa pożittiv illi l-Federazzjoni Russa wedet illi ser tinvestiga s-sitwazzjoni però ma nafux ser jiġri eżatt. Jekk din ma tkunx biżejjed iridu investigazzjoni ġenwina. Grazzi. Issa l-Onevoli Delli. Minuta. Eżis kollegi, għada għanna ċelebraw il-ġurnata dinija ta' kontra l-omofobija u fiċċeċna umbat il-ġlida kontra edin eh, jiġru biex jaqbdu in-nies omosessuali. Waħna ma nistawx nibqaw ma namlu xejn dim situazzjoni bħal din, ġifir kontra dawk illi qed jiksru kull eh, tip ta' dritt fondamentali tal-bniedem aħna nixtiequ li nħelsu mal-ewwel il-ħabsin daw kollha u koll illi tkellmu kontra eh, dawn l-atti odjużi għandna bżonn indefendu drittijiet tal-bniedem iva. L-Ewropa għandha bżonn tkun u qudiem dak illi qed jiġri eh, ċeċnja, membru tal-Federazzjoni Russa tas-Sur Putin. Is-sena diħla din il-Federazzjoni Russa stess se tilqa il tazza tad-dinja tal-futbol u waqt li xi wħud l-futbol oħrajn se jinqatlu u għalhekk jiena nitlob għal bojkott għal din it-tazza tad-dinja jekk rriti ta' bniedem ma jiġux rispettati fir russa kif ukoll fil pajisa tal responsability tagħha. Grazzi. Grazzi issa l-onorevoli l-onorevoli Guillaume minuta. 2013 int komissarju għat li kienem linji gwida mill konsil fuq id-drittijiet tal-komunità tal-LGBTIQ għalek aħna nasbu li għanna l-istrumenti biex jiddu kontra l mofobija imma sent għatnara nara il-snin wara illi dawn il-membri tal-komunità ta' din il-komunità fl-Europa u kollu suġġetti ta' diskriminazzjoni u violenza u għalhekk qed naraw anke pajjiżi barra mal unjoni Ewropea għax fir-Russja pereżempju erba' snin ilu kien hemm diġà liġi kontra n-nies omosessuali, situazzjoni dejjem sejra l-ara din il-komunità. U għalhekk din il-liġi hija il-negazzjoni eh, tal-ieħor, tad-differenza, tad-diversità U dan tfisser ukoll ta' miet ta' persuni illi qed jintafaw il-ħabs fi ċeċna f'kundizzjoni ta' sow ta' smerija. U għalhekk li stati membri kollha għandhom bżonn jagħtu l-ken li dawn il-persuni illi mhumiex qed jgħixu f'sigurtà fir-Russja u l-ambaxxati wkoll għandhom bżonn joħorġulhom il-viżi biex ikun jistgħu jiġu hawnhekk ifittxu l-ażil u jitolbu l-azil u l-autoritajt russi għandhom bżonn jixħu dawl f'dak li qed jiġri u jirpavaw jirrispettaw l-impenji tagħhom favur id-drittijiet tal bnidem Grazzi. Merci beaucoup, Madame. Grazie ħafna, Signora President. Issa, l-Onorevoli Reintke għal-minuta. Grazzi, Sur President, eżis kollegi, eżis komissarju, dak li qed jiġri fit ċeċenja bħalissa huwa forma estremista ta' dak illi qed naraw fil-fatt madwar l-Ewropa madwar id-dinja, ir-rapporti ta' tortura, ta' persekuzzjoni, ta' nies li jiddablu l-ħabs ta' qtil huma xokkanti, però il-prekundizzjoni għal dawn il-latti hija xi ħaġa iċ-ċaħda, ċaħda illi jeżistu, illi omosessuali, lesbjani, bisessuali, transessuali jeżistu. Il-President tal reġjun qal li m'hemmx omosessuali fit ċeċenja huwa jiċħat l-eżistenza tagħna, inneħħi l-eżistenza tagħna u għalhekk ma nistgħux ma nagħmlu xejn, irridu nsemgħu l-vuċi tagħna l-Unjoni Ewropea trid tissemma l-vuċi tagħha u tiddefendi id drittijiet ta' dawk li qed jiċċaħdu mill-eżistenza tagħhom fiċ-Ċeċenja mhux għada biss imma kuljum għaliex aħna neżistu u aħna kburini li neżistu. Grazzi ħafna. Eh, Danka za, Grazzi ħafna. L-Onorevoli Vjotti, minuta u nofs. Grazzi. Grazzi, President. U għana nirresistu għal kull tip ta' violenza, anki, anki jekk eh, anki jekk eh, kunem eh, ħafna eh, repressjoni, imma t tortura nafu eh, xini u dbatija tantu, tant dbatija meta jkun hemm it-tortura u dan qalu Andrej Zazuħ eh, Zazuh eh, ċeċna li ġie arrestat, torturat u il ċeċnija post pajjiż fejn il-President jagħmel li jrid għax huwa utli għal Russja ta' Putin fejn ġew arrestati diġà erba' militanti. U għalhekk Kadirov ħadd ma jistgħu imissu u u jagħmel li jrid u speċjalment ma' dawn iċ-ċittadini omosessuali huma arrestati, tfawil ħabs, eh, torturati mbagħad jirilaxxawhom, imorru lura fil-familji tagħhom u huma joqtluhom. U għalhekk President għandna bżonn insaqsu eżatt x'inhu nagħmlu. L-Ewropa x'inhi jekk jekk ma titħassibx fuq dak li qed jiġri tant qrib il-frontieri tagħna. Lek ma nagħmlu xejn kontra għal dawn il favur ta' dawn il-paj dawn in-nies li qegħdin torturati u aħna jekk ma niddefendewx il-ħajja se nagħmlu. U għalhekk naħseb qegħdin salib it-toroq. Jew ma nagħmlu xejn, jew nagħmlu dak li nistgħu biex aħna eh, nindikaw l-Russja li hemm bżonn illi din il-persuni ma tibqax għaddejja fi ċeċna għalek president jena naħseb illi ma nistawx nappoġġaw il-violenza kontra l-minoranzi reliġjużi u lanqas dan il-ksur u nala hawnhekk billi ngħid anke ħafna madwar madwar il-dinja eh, naħdmu aħna biex niddefendu eh, il għamżon li naħdmu biex niddefendu drittijiet ta' dawn l-omosessuali f'mod eh, deċiżiv ħafna palma nagħmlu l-immigranti u għad-drittijiet tal-oħrajn. Grazzi issa l-Onorevoli Dan sal-minuta. Grazzi ħafna sur Vice President, jiena grat ħafna għal Kummissjoni tal-ispjegazzjoni ta' xogħol li sar fisem l-Unjoni Ewropea. Ovvjament, bħalma qalu il-kollegi hawnhekk nistgħu nitkellmu dwar dan minħabba x-xogħol tas soċjetà ċivili, l-eżempju ta' ċaħdiet miċ ċeċenja u l-awtoritajiet Russi ma jemrux ġustizzja, però nafu li minħabba xogħols sfiq tal-NGOs u organizzazzjoni bħal la Gazzetta u ġurnalisti illi jaffaċċaw teddit u l-mewt li dan qed isir jiena nista' nkun hawnhekk flimkien ma' omosessuali, lesbjani, nies LGBTQI illi eh, nista' nagħmel dan ix-xogħol mhux ser ninqatel mhux ser niġi torturat anke mill-pulizija jew mill-gvern tiegħi naf illi qed niġi protett jekk xi ħadd qed jismana miċ-Ċeċenja jew mir-Russja, m'intix inti l-problema jekk inti LGBTIQ, m'intix inti. Il-problema però dawk illi qed jagħmlu l-atti violenti. U aħna ser niddefendukom, grazzi. Thank you, uh, Mr. Dance uh, Dans for. Grazzi, Sur Dans, għal da diskors impressjonanti. Issa l-Onorevoli Ward għal minuta. Jiena għat ser nipermetti tiranija ta' maġġoranza illi toħnoq lill minoranza għall-Onorevoli Cashman meta qasam il-kredit tiegħu f'din il-kamra meta Putin għamel liġijiet kontra l-LGBTIQ u aħna tal-limna li ma rġiġ nkunu kopjaċenti il-persekuzzjoni ta' irġiel omosessuali jew jusa bħala omosessuali fi ċeċenja hija xokkanti u l-komunità internazzjonali trid tadem sabiex tuqab dan kollu. Eh, Is-Sur Putin għalli se jagħmel investigazzjoni meta Angela Merkel għamil pressjoni fuq. Però dawn ir-rapporti huma biss għajdut għalek l-Unjoni Ewropea rridu jagħmlu pressjoni il-persuna li tiddefendi id-drittijiet umani ġiet arrestati, arrestata ma t-kienet t-tiġbor firrem sabiex jiddefendu id-drittijiet tal-LGBTIQ fil russja Rridu namlu aktar pressjoni spiss din il-kamra aħna niddefendu il- Nis li jiddefendu d-drittijiet umani. Iva l-Unjoni Ewropea tiddefendi d-drittijiet umani fid-dinja u l-koll bħala parlamentari u ċittadini rridu ninaqdu nappoġġaw l-isforza biex niżguraw li dawk li jġiltu għad-drittijiet umani jkollhom l-appoġġ li jixrilhom. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna. Il-kollega tagħna Franzulika. President. Eżis, kollegi, situazzjoni ta' rittijiet ta' bnidem fil-Russja dejjem qed isir aktar tħassib jidher li x'mitt eh, raġel ġie detenut fil-Ċeċnja meqsin eh, li huma omosessuali u batow ħafna għatti ta' tortura, tlieta nqatlu, ħafna jibqaw għamnek fil-dawn il-ħabsijiet, b'tassew kundizzjonijiet inumani la dawn l-allegazzjonijiet eh, ċaħduhom l-awtoritajiet ta' ċeċnija. U l-awtoritajiet Russi wkoll jafu b'dawn il-fatti li non Ewropea għandha bżonn taġixxi issa jiena appoġġa l mistoqsija bil-miktub għax naħseb illi hemm bżonn nkunu nafu mill-EJS x'tip ta' azzjonijiet ħadu fil-każ ta' ċeċna. Għandna bżonn inqajmu din il-kwistjoni mal autoritet rilevanti Russi biex ikollhom ħarsin dawn il-vitmi u fir-rispett ta' ċittadini. Grazzi. Multu mess. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Tarabella, minuta. Grazzi President il-libertà li wieħed ikun omes omosessuali hija dritt mhux fi fejn il-President deċida li minissa sa' 26 ta' Mejju jaqret il-persuna omosessuali kollha. Ħafna ejjun eh, li wieħed jafda fuqhom eh, u row li hemm dawn il-kampijiet fejn emmijiet ta' irġiel omosessuali li huma torturati u eh, ġenituri stess ikollhom joqtlu il- l-uliedhom għaxek jiddetta il-gvern u meta nsaqsu l-rappresentant u ta' taċċeċna fuq eh, din il-proda aħna najru illi eh, mhux possibbli għax l-omosessuali ma jesistux fil-ċeċna u s-situazzjoni tista' tkun kważi ċajta li kieku ma kienx tantaw kaza u ta' tkexkix u għalhekk il-valuri Ewropej jipprobina milli nibqa bdejna fuq saqna għandna bżonn nipproponu l viżi ta' urġenza bħalma qed tipproponi l kanada għandna bżonn naġixxu. Grazzi ħafna lill-Onorevoli Tarabella. Issa sessjoni ta' kaċ ZI u l-ewwel kelliem l-Onorevoli Poċbiċil għal minuta jekk jogħġbok. Dziękuję pięknie, panie przewodniczący. Grazie ħafna, President. Nixtieq nirringrazzja l daw kollha li tkellmu f'dan id-dibattitu għax smajna leħen wieħed ta' kundanna ta' sitwazzjoni fiċ-ċeċnja, kundanna ta' sitwazzjoni tal-minoranzi sessuali, persuni li huma suġġett ta' diskriminazzjoni u r riskju huwa li tilfu ħajjithom il-Komissarju tkellem fuq dawn il-kwistjonijiet u aħna għandna bżonn insibu soluzzjoni b'mod konkret. Tajjeb illi naġixxu politika offensiva fuq livell Ewropew jiena xettiku illi il-gvern eh, ċiniku ta' Putin se jagħmel xi ħaġa biex ibiddel xi ħaġa fis-sitwazzjoni ta' nisa omosessuali fir-Russja u l-iktar fiċeċna l-iktar jingħatu dawn il-persuni niftħulhom pajjiżna Eh, ntuwom il-ken għax hemm bżonn nirrispettaw il-drittijiet tal-bniedem. U għandna bżonn najnu lill ġurnalisti indipendenti illi qed jgħidulna x'qed jiġri fil russja Grazzi. Next speaker, Madam Eli Schlein, Dr. Lopez. Grazzi ħafna, kellim li miss l-aħbarijiet li jiġu mir russja u meċeċna huma gravi ħafna. Tortura sistematika, detenzjoni illegali ta' mijiet ta' irġiel omosessuali jew jusa eh, bħala omosessuali. U da kollu eh, morru lura għal medju għal Evu u għal żminijiet ta' dlam l-aħħar kien hemm l-arrest ta' erba' attivisti fir-Russja f'Moska u hemm bżonn nużaw l-istrumenti kollha li għandna biex niddefendu l dawn in-nies għanna bżonn teċitaw pressjoni fuq l awtoritajiet russi biex ma jibqgħux għaddejjenek għada eh, l-jum dinji kontra l-omofobija u għalhekk nuru kemm hemm bżonn ta' ġranet bħal dawn u anke fl-Italja fil-Gay eh, Pride eh, ta' Reġġo Emilia din jipprovaw identifikaw dawn l-affarijiet mingħajr diskriminazzjoni. Kollegi, kommissar din hija l-ġdida ta' kulħadd ta' għandha x'taqsam ma' drittijiet tal bridem dan huwa l volur komuni tagħna abbasi tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Biċċerra. Beatriz Beċera Bastrecea u il- eh, għedin naraw illi il-politika ta' Putin qed twassal la situazzjoni tal-lum fiċeċna kontra il-persuni omosessuali mhux biżejt jaħna nagħmlu xi proposta imma għandna bżonn illi dik il-ġurnata għada dinija ta' kontra l-fomabija nippreżentaw ukoll id-difiża tal-organizzazzjoni tal-LGBTI. Aħna anke dan il-qorti għandna bżonn nġibu il-gvern ta' ċeċna biex ma jkunx xemmu punita għal dawk li torturaw il-bnedmin, iċ-ċittadini u ma nistawx nibqaw bidejna fuq zanna u għalek f'Madrid fil-Gay Pride fil aħna se jkunu miljon biex għanitolbu l-ugwaljanza u ma jkunx hemm iktar kriminalizzazzjoni tal-omosessualità fl-Ewropa. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, is-Onorevoli Castaldo, jekk joġbok. Iva, grazzi President. Is-sitwazzjoni li għanna fi ċeċna hija sitwazzjoni gravi ħafna ta' tħassib kbir u l-investigazzjoni minnoja gazzeta ħarġet bakkużi bsin ħafna anki fuq il-kondizjoni terribli ta' detenzjoni tal-persuni omosessuali, torturi, umiljazzjonijiet, bit fiżiku, għedin eh, jitkelmu fuq kazijiet ta' eh, til u anki persekuzzjoni wkoll għal familjari stess tagħhom raba tagħhom li huma f'periklu wkoll jekk ma jiġux jekk ma jagħmlu xejn biex jiddefendu l-unur tal-familja. U għalhekk dak li għajdunna il-ġurnalisti kif ma nistawx jajduna ma nistawx naċċettaw eh, dak li jgħidu rappresentanti tal-gvern li għedin jitkellmu kontra il-persuna omosessuali. Aħna nixtiequ impen totali tal-autoritajiet russi biex eh, xed jiġri u jkunu jistgħu jħarsu il-vitmi kif ukoll raba tagħhom illi għandhom bżonn insibu ken ximkien u għak pali l-Unjoni u dawn l-affarijiet li bil-fors aħna nistennowhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Castaldo u issa kellim tal-aħħar fisem il-kum il-rappresentanta Olja Mogherini, il kommissarju Siljanidis. Eh, President, sis kollegi, grazzi ħafna tal-interventi ta'kom u grazzi ħafna u koll ta' laqda illi urejtu fuq din il-kwistjoni tant importanti. Eh, naqsmu il-kol tħassib fuq dak li qed jiġri fil-ċeċna attwalment kollha kemm aħna naqblu illi din il-kwistjoni ma nistgħux ma naċċettawha. U personalment nemmen illi hija arru każa għax għanna bżonn niddiskutu din il-kwistjoni fil-21 seklu. Il-violenza kontra l-komunità LGBTIQ tat visibilità l sitwazzjoni diżastruża ta' drittijiet tal-bniedem f'din ir-Repubblika Russa sen zom, sen komplu naħdmu mal istati membri biex nappoġġaw il vittmi u namlu pressjoni fuq l-autoritajiet russi biex iwaqfu il-violenza u jassiguraw li jkun hemm ġustizzja għall vittmi Jekk joġobkom, kunu konxu tal fatt illi xi sforzi komuni tagħna se jitolbu eh, paċenzja u konfidenzjalità. Qegħdin nipprovaw kollha kemm aħna ngħinu iva, imma ma nkunux nistgħu nippubblikaw dak kollu li qegħdin nagħmlu. X'imdaqqiet f'ċerti każijiet biex nkunu effettivi u aktar importanti milli nitkellmu fuq kollox fuq dak illi huwa għaddej biex inħarsu l-persuni involuti. Nixtieq ngħidu dan għax naf illi hemm xi każijiet partikolari Nalaq billi nista' ngħid mill-ġdid kemm napprezza r wol tal-Parlament biex iżomm ħajja din il-kwistjoni żomma bħala punt fuq l-aġenda għandna bżonn niġildu, nisiltu biex nuru kemm nixtiequ, kemm aħna lesti, kemm aħna persważi fuq id-drittijiet tal-komunità LGBTIQ. Grazzi ħafna. Efkaristo, thank you Mr. Commissioner, especially uh, for your words. About... Grazzi tal-klim sabiħ ta'kom. Fuq il-urbol ta' parlament. Grazzi mela nala eh, nala id-dibattitu riċivejt sitt eh, abbozzi ta' rizoluzzjoni mis sitt